17 ta' prejb, mid-disa l-qoddim, un bad mit-tita ta' orf L-agenda ġiet publikata ġa fuq il-website. U l-minuti ġiet pubblikati jenna kubor. Mela jekna l-osseduta, l-lejli tajb li kullħat.